Na. Irdu niskuraw li dak il-inkisef termin ta' demokrazija u drittijiet tal-bniedem ma jitpoġġiġ friskju permezz ta' politika illi tħares lura mhux il-qoddim. Grazzi sur Galer, il-kellim li jmiss nervoli swoboda għal-minuta u nofs.